Grazzi. Kummissarju, bekk nikonkludu id-dibattitu il-vot ser ikun għada fis-sitta ta' filgħaxija. Il-punt li jmiss fuq l-aġenda huwa ir-rapport fuq relazzjonijiet ekonomiċi u kummerċjali mill-Stati Uniti ta' Onorevoli Moreira, rapporter, erba' minuti. Onorevoli Moreira. President, Kommissjon, Senjuri. nitkellem del-ħin il-lejla, Din dinja l-introduzzjoni tiegħi dwar dan ir-rapport. Dan ir-rapport ġie addorzat fil-Kumitat Internazzjonali b'maġġoranza kbira Meta nitkellmu fuq dawn ir-relazzjonijiet mal-Istati Uniti, kolli ngħid li jiena soddisfatt ħafna bis-sustanza ta' dan ir-rapport għaliex permezz tiegħu qed inwasslu messaġġ ċar ħafna nagħtu appoġġ bisħieħ biex intejbu dawn relazzjonijiet bil-Unjoni u l-Istati Uniti. Dan ir-rapport jelenka wkoll l-iktar elementi importanti mingħajr ma jkun hemm kondizzjonijiet eh, imfasla għal iktar negozjati. Messaġġi politiċi aħna qed nippruvaw inwaslu messaġġ biex ikunu miftuħa negozjati għal ftehim bejn l-Unjoni u l-Istati Uniti biex ikun hemm suq transatlantiku biex nistabilixxu dan it-tip ta' suq. Mela żewġ mistoqsijiet illi dan ir-rapport iwieġeb L-ewwel nett nitkellmu fuq dan it-tip jekk kunem hemm dan it-tip ta' ftehim, jagħmel sens jkun hemm dan it-tip ta' ftehim iva, jiena jkolli ngħid li jagħmel sens. Ir-riċerka li saret turi li hemm potenza kbir għad kabbir. Jekk ikun hemm liberalizzazzjoni miż-żewġ naħat. Tieni nett, iż-żewġ ekonomija din jaffaċċaw sfidi simili u nistaw inweġbuhom flimkien u mhux separatament jew inkella nistgħu nirrispondu għalihom aħjar u bekk jista' jkun hemm iktar tkabbir. Anka għaliex flimkien inkunu nistgħu eh, inħarsu wkoll lejn dawk l-iswieq li għedin eh, li huma emerġenti bħal Brażil u ċ-Ċina fost oħrajn. Id-Doha Round ukoll għal ftejn multilaterali dawn ma rnexxewx u l-unika mod kif nistgħu nmexxu il qudiem issa huwa fuq bażi bilaterali. Punt ieħor se jirnexxilna ikolna ftejn fi żmien raġonevoli jew le. Din mhux tkun xi ħaġa faċli li nitkellmu fuq dan ftejn bħal dan anke fuq fuq sma bħal agrikoltura pereżempju u trasport fuq il-baħar Jaffel li jkun hemm differenzi tekniċi. Hemm differenzi tekniċi wkoll bejn l-Istati Uniti u l-Ewropa. L-Ewropej jħobbu joqogħdu attenti anka iktar kawti fejn jitħol fejn tidħol l-agrikoltura u mnaħal oħra l-Amerikani li jħobbu jieħdu riski em, differenzi u koll fejn jitħlu l-annimali u kif jinżammu l-annimali. Dawn huma differenzi li naħseb jiena nistgħu nelbuhom. Però ma kollha ostakli li ser forsi waqfuna mill-li nilħu dan il-ftejim. Jekk ikun hemm negozjati irridu nilħu ftejim fis-setturi Kolla ekonomiċi, eċċetera, irridu neħu l-ostakli li hemm għal kummerċ f'dawn is-setturi. Ġifieri dak li rridu nagħmlu huwa illi nibdew il negozjati u nippruvaw nilħu ftejim illi jaqbel għaż-żewġ naħat billi mbagħad eventwalment inneħħu l-frontieri għal kummerċ anke meta jkun hemm dawn l-istandards tekniċi differenti, għalhekk huwa importanti illi il- parlament jieħu dan ir-rapport b'serja ta' kbira sabiex inkunu nistgħu nimxu eh, lejn dawn negozjati mal-Istati Uniti. Grazzi tassew. Grazzi ħafna, Onorevoli Marira. L-ewwel net, Onorevoli Nikolasic. Dan huwa aħbar Din jaħbar tajba għall-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea illi eh, jagħmlu l-kummerċ mal-Istati Uniti għaliex huma ser jkollhom pożizzjoni aħjar. Kunu jistgħu jżommu jonka iżidu l-impjieg u l-kummerċ tagħhom bejn dawn iż-żewġ kontinenti, però hemm xi kwistjonijiet illi rridu nindirizzaw. Palma għal rapporter hemm ċertu differenzi bejn bejn iż-żewġ pajjiżi, per eżempju, il-beħ u x-xiri tal-karozzi, il-kwistjoni tal-GMOs, -tal eh, hija waħda sensitiva ħafna ċittadini Ewropej. Jista' jkun li diskussjoni waslu għal riżultat pożittiv, nitkellmu ukoll l-annimali li jkunu eh, cloned għal darbuħra kwestjoni sensittiva ħafna għalina, pero nistaw nejdu zgur li t-tib ta' dawn relazzjonijiet ta' kummerċ eh, u għabżon jusalina. Grazzi, onorevoli Xik, u saf l onorevoli Tikaw. Grazie, Sur President. Rapporti kummerċali u ekonomiċi bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti għas settur ta' trasport jeħtieġu riforma tal-istituzzjonijiet għal partecipazzjoni barranija fil-qasam tal-kumpaniji tal-ajru Amerikani nuqqas reċiproċità bejn il-regoli Ewropej u dawk Amerikani għat trasport tal-ajru u dak bil-baħar u li nuqqas ta' ekwilibru bejn il-kapaċità tal-kumpaniji Ewropej illi jamlu Kautax, il-kumpanija Ewropew dawk Amerikani huwa importanti biex nisblokkaw il-potenzjal ta' rapporti ekonomiċi transatlantiċi oħrajn jafsu iktar fuq il-GPS u Galileo biex jirnexxilhom jiżviluppaw rapport ta' simbiozi fl-imkien importanti u koll rapporti bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti dik tal standard tal-leġislazzjoni fil-qasam ta' data personali. Grazie. Vielen Dank, Frau Kollegin Zickau. Das catch verfahren ist damit abgeschlossen. Grazie, Onorevole Zickau. Procedura. Eh, Intermetto sal commissario. Parlament, Onorevole Moreira. Daħat inizjattiva tajba ħafna biex tesprimi u koll il-titjib għal dawn il-relazzjonijiet ma l-Istati Uniti. Għana l-koll naqblu li danu dinja xaħġa importanti ħafna, kważi 0 miljon euro Jammonta għal kummerċ li jiseħ bejn dawn iż-żewġ kontinenti l-Ewropa u l-Istati Uniti l-stocks tal-investiment eh, jiswew iktar minn 2 triljun euro. Terz tal-kummerċ dinji huwa ġenerat miż-żewġ naħat tal-Atlantiku. Fil-fatt il-kummerċ tal-Istati Uniti huwa tajjeb immens huwa laqwa, però nistgħu nagħmlu iktar anke f'dan iż-żminijiet ta' kriżi meta il-kummerċ wasal biex ikun hemm iktar xogħol. Na rridu illi nirnexxu f'dan il-qasam. Kien hemm laqgħa tas-summit ukoll u l-kapijiet tal Liju anke mill-Istati Uniti stabilixxew grupp dwar ix-xogħol biex jistudja dawn il-qasam ikun jista' l ma jkun jista' jappoġġa it-tkabbir ekonomiku u l-kompetittività fost oħrajn. F'Ġunju huma adottaw dan il-grupp adotta rapport interim fejn aħna lħaqna konklużjoni preliminarja sabiex dan il-ftejm li jindirizza kwistjonijiet ta' investimentu ta' kummerċ bilaterali kun jista' ikun ta' benefiċċju anka fil-konfront tal-alternativi kollha li għandna, l-aqwa alternattiva minn punto di vista politika u kollha li xista jkollna pakkett li u tajja pal kulħadd. Il-proċess beda fis-summit li beda f'dan is-summit fil-fatt mexa il qudiem aħna qegħdin naħdmu bis-sieħ mal-kollegi tagħna Amerikani sabiex inkunu nistgħu nfasslu ir-rapport aħari qabel l-aħħar tas-sena. Suppost dan ser jagħti rekomandazzjonijiet. U dawn għandhom iniedu negozjati komprensivi. rapport rapportijak wasal f'waqtu għat jorina bilanċ ta' kontribut anka rigward ix-xogħol li sar minn min dan il-grupp u bosta pożizzjonijiet li rajna. U għalhekk nixtieq nerġa' nirringrazzjak tal-kontribut validu ħafna tiegħek. Vielen Dank, Herr Kommissar Piebalgs. Die Aussprache ist... Zita Sir Piebalgs, għonek inkollu kudrejna il-dibattitu, il-vot ser jisir għada fil-sitta ta' flasġija. Issa il-punt li jmiss għanna il-rapport ta' Signora Jacqueline Foster l-implementazzjoni ta' leġizlazzjoni dwar l-ajru uniku Ewropew. Onorevoli Foster, għandek il-kelma l-erba'